faċċa l-sfidi li ħajkonna dimna speċjalment fi żmien ta' kriżi ekonomika tan diffiċli li qegħdin ngħixu bħalissa. Grazzi, grazzi ħafna sur Lavija. U dan il-punt li għadna kif diskutejna ħan votaw fuq u għada f'nofsinhar. Mela, naddu tiġa diskussjoni li jmiss dwar is-settur tal-kawkaw rakkomandazzjoni ta' Sur Moreira fuq il-Konvenju Internazzjonali tal-2020 dwar il-Kawkaw u Um, għanna u koll il-kustjon ta' tħaddim ta' twal fil-settur tal-kawkaw għal erba minuti sur Moreira kieġbak. Obrigado, signor eh, President. Grazie ħafna, Sur President. Da li jamela biex niftaħ diskussjoni fuq żewġ suġġetti interrelatati ma' differenti. L-ewwel net il-ftehim internazzjonali tal-2010 dwar il-kawkaw. Il-konsensus tal-Parlament huwa maħtieġ hawnhekk imbagħad għandna wkoll mozzjoni ta' riżoluzzjoni li tħadni tfal fis-settur tal-kawkaw ukoll. Jiena rapporter fil-Kumitat Internazzjonali tal-Kummerċ fuq dan il-ftehim u jiena ukoll il-persuna li għabbazzat il-mozzjoni ta' rizoluzzjoni li dan il-komitat jgħat jiprezenta għoddim din is-sala l għannet il-Komitat tal-Kummerċ Internazzjonali qed jipproponi b'mod unanimu li l-Parlament jawtorizza l konsilsa biex jikkonkludi il-ftejm internazzjonali dwar il-Kawkaw għal-2010 tliet raġunijiet bażiċi. L-ewwel dana huwa għaftejm li saħħaħ il-kapacitajiet organizzattivi tal-ftejn dwar il-kawkaw biex ikunu jistaw jaġixxu fis-settur tininet għan dan il ftejim iwassal għal iktar ċarezza u trasparenza dwar kif dina l-organizzazzjoni għandha taħdem twessa wkoll l-involviment ta' soċjetà ċivili u l-ħidma ta' din l-organizzazzjoni. Jittiret dan għal ftejim internazzjonali għanna dispozizjoni ġodda li jipruvaw joħolqu relazzjonijiet tajba ta' ħidma u ekonomija tal-kawkaw sostenibli. Jeħtieġu li jkun hemm kundizzjoni ta' xogħol aħjar skont il-prinċipju u regoli ta' li huma rikonosciuti internazzjonalment anke fl-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol titlob il-partit kontrajenti sabiex iħeġġu l-iżvilupp sostenibbli fl-ekonomija tal-Kawkaw sabiex jimplementaw proġetti li jippruvaw jilħu dawn il-miri dwar l-importaturi ewlenin u mbagħad tal-kawkaw l-Unjoni Ewropea hawnhekk għandha responsabilità dejjem ikbar li taċċerta li l-kawkaw jiġi importat bl-iktar mod sostenibbli u trasparenti possibbli. Il-ftehim internazzjonali tal-kawkaw li ilu tiġa fis-seħ mod proviżorju huwa issa l-aqwa lejat li għandna biex jirnexxinna nerfgħu dawn ir-responsabiltajiet fir rigward ir-riżoluzzjoni mbagħad il-kwistjoni ta' tħaddim ta' tfal fil-pjantazzjonijiet tal-kawkaw hija kwistjoni serja wis biex wieħed iwa raba hekk kif inkunu qegħdin aħna niffirmaw dan il-ftehim internazzjonali dwar il-karkaw u għalhekk jiena proponejt u l-kumitat tiegħi qabel illi jkun hemm il-mozzjoni riżoluzzjoni illi tirrifletti tħassib li għandna dwar it-tħaddim ta' tfal li hemm għaddej bħalissa fil-plantazzjonijiet tal-kawkaw speċjalment fl-Afrika tal-Punent. Il-konsumaturi u l-produtturi għandhom ikunu aktar konxi minn din il-kwistjoni u problema u anki dawk li jieħdu deċiżjonijiet politiċi ridu jkunu jafu bija daw l-aħħar 10 snin rajna mobilizzazzjoni fl-industrija internazzjonali tal-kawkaw li wasa ta' kooperazzjoni ma' organizzazzjonijiet internazzjonali, trade unions u NGOs sabiex neliminaw għall-inqas l-iktar forum gravi u seri ta' tħaddim ta' tfal fil-produzzjoni tal-kawkaw, pero baqa ħafna u ħafna xisir. il ħaddim li jaħdmu fil-pjantazzjonijiet tal-kawkaw u ma' soġġetti għal riski seri għal saħħithom m'għandniex statistika affidabbli imma l-istimi jgħaddu bejn 20 ta' eluf għal mijiet ta' eluf ta' tfal involuti aħna rridu nibqaw naħdmu sabiex naradikaw it-ħaddim ta' tfal, speċjalment fl-iktar forum gravi f'din l-industrija tal-kawkaw. Il-tħaddim ta' tfal huwa xi ħaġa li jrid jiġi trattat bl-iktar mod wiesa u ġenerali li ninvolvu lil partiz kollha interessati il-politiċi u l-istituzzjonijiet Ewropej. Il-Kommissjoni ħarġet propost interessanti reazzjoni tal-mistoqsijiet speċifiċi tiegħi nittama li tatina tweġibiet speċifiċi u tadilna kif il-Kommissjoni għandha l-intenzjoni tirreaġixxi għal din is-sitwazzjoni ħafna lis sur Moreira issa il-Kummissarju Pibax. Kummissarju għana revoli membri nixtieq nibda bil nirringrazzja lis sur Moreira u kumitat dwar il-kummerċ internazzjonali għal proposti li saru sabiex ukoll ikunu Firma sarja da' f'sejm internazzjonali dwar il-kawkaw, il komissjoni taqbel mal-perspettiva tal-Parlament, ċe dan huwa pjattaforma importanti biex nipromuovu l-kooperazzjoni fis-settur tal-kawkaw internazzjonali u ħajkompli saħħaħ l-ekonomija tal-kawkaw internazzjonali dan il-ftehim ħaj permetta l swieq dinjin biex jimxu lejn prezzijiet ġusti kemm produtturi u kemm konsumaturi tal-kawkaw dana billi anki ikun hemm ekwitabli u ekonomija sostenibbli tal-kawkaw. Dan huma elementi ta' importanza kbira għal pajjiżi li huma produtturi tal-kawkaw li f'ħafna każijiet huma wkoll pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw. L-akbar importatur u konsumatur tad-dinja hija l-Unjoni Ewropea għalhekk għandha rwol ċar u responsabilità kbira li tippromuovi iktar sostenibilità ta' kummerċ fil-kawkaw ġust ma' dawn il-pajizi, b'din ir-responsabilta f'moħna, nżomma f'moħna, l rikonoxxu li kwistjoni ta' tħaddim ta' tfal hija waħda mill-iktar sfidi kbar illi għanna. L-aspet kontroversjali huwa illi fl-opinjoni tagħna li dejja li dejja hija tal-waħx ma' f'ċerti tradizzjonijiet oħra din hija prassi aċċettata. Aħna naqblu ma l law l-ICCO, l-Fondazzjoni Dinija tal-Kawkaw li dan il-ftehim huwa punt eh, tatluq tajjeb ħafna biex nindirizzaw ukoll il-kwistjoni ta' tħaddim ta' tfal dan is-settur. Nistgħu forsi nerġgħu u tajt nagħmlu iżjed minn hekk fuq dan il-punt billi ngħidu li problema ta' tħaddim ta' tfal tmur anki lilin mis-settur tal-kawkaw. Dan sfortunatament jaffettwa il-msieħba Eh, kolla tagħna daw il-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw kif tafu drittijiet ta' tfal qegħdin fil-Karta ta' Drittijiet Fundamentali u għalhekk hija prioritarina illi nippromovu dan id drittu li nħarsu dan id drittu l komissjoni hija impenjata mill ripa għal din il-kawża l-Unjoni Ewropea għada għaddejja bil-ħidma tagħha biex tneħħi Eh, l-aktar forum gravi u seri ta' tħaddim ta' tfal u għed niprofaw naċċertaw u koll l-edukazzjoni ta' tfal ma tiġiġ sagrifikata minħabba din eħtieġa li jaħdmu u l-iżvilupp fiżiku u emozjonali ta' tfal laqas ma jiġi effettwat mod ħażin fuq livell internazzjonali. Skont artiklu 32 tal-Konvenzjoni tal-Ġus Maquda dwar id-drittijiet tat-tfal, it-tfal għandhom id-dritt li jkunu mħarsa minn sfruttament ekonomiku u mitħaddim tħaddim forzat. Xorta waħda kommissjoni dejjem u uriet kemm jiddispjaċija li minkejja l-isforzi kollha ta' komunità internazzjonali inkluż il-kważi ratifikazzjoni universali tal-Konvenzjoni tal-ILO 182 li teħtieġ illi eh, tħaddim ta' tfal jitneħħaq kollu xorta dejjem qegħdin naraw iżjed u iżjed tfal li jispiċċaw involuti f'attivitajiet illi jaqgħu taħt id-definizzjoni ta' tħaddim ta' tfal ta' rajellow. Nixtieq ngħidilkom illum mija e, li għanna 124 miljun tifel u tifli li jaħdmu fl għar forma ta' tħaddim ta' tfal, speċjalment fl-Afrika subsaharjana fejn tħaddim ta' tfal zdid bi kważi 30%. fil-mija. Dana suppost kollu għandu itina x'nu modu u nil fatt li Sur Moreira u ħafna eh, membri parlamentari ħossu li dinija kwistjoni importanti ferm. Imma dinija dan huwa suġġett komplikat u kompless fil pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw speċjalment fis-settur tal-kawkaw il-problema ta' tħaddim ta' tfal ma nistgħux inħarsu lejha weħda irrid ikollna approċ integrat hemm kwistjonijiet relattivi li joħorġu minn mill-kawżi bażiċi hawnhekk bħalma huma l-faqar, iħtieġa ta' taddim ta' tfal u traffikaj ta' tfal minħabba li jkunu meħtieġa biex jaħdmu fl-impjantazzjonijiet. fil-mija tal-bdiewa tal-kawkaw fl-Afrika tal-Ponent huma jaħdmu fil-tizet zar tal-familji u jiffaċċjaw problemi u sfidi kbar. ħafna drabi jkunu 40 eh, km il-bot, per eżempju, mill eh, l-iktar eh, laħal viċin u mitfali li qegħdin jaħdmu wkoll f'dan ir-razzezza biex nejnu l-komunitajiet u nalmuha milli m'hemmx bżonn tħaddem l-tfal il-Kummissjoni qiegħda għaddeja fil-permess tal-kooperazzjoni tal izvilup tagħha u l-politiċi tagħha biex tgħallem lin nies dan is-settur. Fil-paper ta' Komissjon tal-2010 dwar it-ħaddim ta' tfal u fil-konklużjoni ta' Konsil ta' Ġunju 2010 għandna din il-kwistjoni. Il-koordinazzjoni tal-politika hija ħaġa importanti ħafna f'dan is-settur u għalhekk aħna għandna approċċ koordinat fuq livell Ewropew li jaħdem fl-imkien mal-organizzazzjonijiet u autoritajiet internazzjonali relatati. Dan fl-imkien mal-pajjiżi tal-Afrika tal-Punenza biex huma jindirizzaw jitalmu jindirizzaw dan il-kwistjonijiet weħedhom, pereżempju permezz ta' metodi tal-bidja aħjar, ikun hemm iktar sorverjanti u ispezzjonijiet fuq eh, l-irtiet jiena nemmen illi it-tfal għandhom imorru l-iskola u mhux fil-fabriki jew fl-eliqi l-eradikazzjoni tal-faqar hija l-ewwel mira li nridu aħna nilħu sabiex nindirizzaw il-kwistjoni ta' tħaddim ta' tfal fl-Afrika fl-eruq tagħha marru dritt għall-eruq tal-problema. Għalhekk grat ħafna l-Parlament Ewropew li għal darb'oħra qed ipoġġi din il-punt tant importanti bħala priorità fuq l-aġenda tiegħu il-Kummissjoni ħad tkun tindirizza din il-kwistjoni. Grazzi. Grazie għafna sur kummissarju issa għall-IPP e minuta u nofs għant il-Sinjura Kostinger. Danke, President. Grazie ħafna sur President. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja l rapporter u lill kollegi kollha mill-gruppi l-oħra ta' kooperazzjoni eċċellenti. Jina naħseb li dan ir-rapport u risoluzzjonijiet huma xi ħaġa li jistgħu nistaw nilħu kompromess fuqhom. Aħna interessati ovvjament fuq produzzjoni tal-kawkaw sostenibli għandna bżonn kooperazzjoni bejn il-produtturi u l-konsumaturi tal-kawkaw. Is-sigurtà ta' intrapriżi żgħar u għall-bdiewa fil-kummerċ tal-kawkaw huma importanti u rridu nsibu u mod u kontra it-ħaddim ta' tfal dawn huma punti illi rridu nikkonsidraw f'politika sostenibbli. Aħna responsabbli li nassiguraw illi dawn din il-politika tinżamm fil-futur ukoll. It-ħaddim ta' tfal u esportazzjoni ta' tfal huma xi ħaġa li l-kumitat tagħna huwa jinsab imħasseb ħafna dwarha. U naħseb illi kulħadd fl-awla naqblu fuq dawn il-punti. Definizzjoni ta' tħaddim ta' tfal hija diġà inkwetanti għaliex mhijiex l-istess f'kull każ u dan jirrifletti wkoll is-sitwazzjoni f'dawn il-pajjiżi li jipproduċu il-kawkew. Dan ix-xogħol isir ħafna drabi minn familji żgħar u l-familji jaħdmu flimkien. L-edukazzjoni u l-iżvilupp ġenerali ta' tfal huwa dak li rridu nifukaw fuq. U aħna imħazba dwar l-ħsarat li jistaw jiġru għas-saħħa ta' dawn it-tfal u l-isfruttar tagħhom u allura din ir-riżoluzzjoni hija xi ħaġa bilanċjata sew. Ma naħsibx li hemm bżonn għal tibdil fir-riżoluzzjoni. U nixtieq ukoll nistaqsi lir rapporter sabiex jaċċetta ix-xogħol li sar fil-kumitat tagħna. Grazzi, Sur President, Signori. L-għad nishtiq nifraħ l sur Moreira ta' xogħol eċċellenti li jagħmel wara riżoluzzjoni u anke għall-konvenju. Da konvenju internazzjonali ġdid dwar il-Kawkaw li ħanivutaw fuq u għada bla dubju jiġbor ħafna miżuri li tejbu dawk li għandna miżuri bħalma huwa l-iżvilupp tal-ekonomiji li jipproduċu l-kawkaw, prezzijiet ġusti għal-produtturi u għal-konsumaturi u għafa sostenibli f'termini ambjentali u soċjali. Naħseb illi huwa propja f'dan il-qafas soċjali illi rridu nisħu l iżjed f'dan ir-riżoluzzjoni li takkompanja dan il ta' tazzjonali li ħna votaw fuq għada jiena naħseb illi l-fatt illi qed nifukaw fuq it-tnaħija ta' tħaddim ta' tfal hija ħaġa importanti ħafna x'dan huwa waħed mill-problemi kbar li teżisti fid-dinja u kif qal sur kummissarju ilna ħafna nippruvaw niġġieldu kontra ta' tħaddim ta' tfal. Imma realtà hi li ċifri li tajtuna ta' 124 miljon tifel u tifla li jaħdmu fid-dinja ma tantx għandu għaliex jikkonslana u ma tantx iferraħna. Hemm bżonn niġġieldu din il-battalja minn ħafna lati differenti minn tlieta b'mod partikolari speċjalment li naħseb li huma importanti ħafna waħda minnhom mill tal li namlu ir-ratifika tal-Konvenzjoni tal-Ġnus Maquda fuq id-drittijiet ta' tfal fl-Istati Membri kollha obbligatorja tieni net imbagħad għandna ukoll l-avvanzi fil-riċerka u l-iżvilupp sabiex ikollna ikollna il-kawkaw li ma jeħtieġ li jkun hemm it-tfal jaħdmu fis-settur tiegħu mbagħad ikolna wkoll regola Ewropea dwar intraċċabilità u sostenibilità. Jiena naħseb li l-Kummissjoni tagħmel tajjeb li tipprova tistudja dawn il-proposti u naħseb nkun naf ukoll x'jaħseb il-Kummissarju dwar dawn it-tliet punti li jipproponejt jien. Sinjura Marija. Eh, ma nafx jiena imma smajt lek, minuta kellek ta' tinsiex tinsiex jekk neġantik eh, il-kelma tinsiex minuta. Mela. Issa l-GUNGL Is-Surinal. Grazie President, Komissarju, eh, kollegi. Il-suq tal-kawkaw minn kalla l-ħlowa tal-prodott huwa xi ħaġa maledetta mill-bidu mela, meta meta negozjant eh, minn eh, mill-Florence żmien ilu ġab dan il-kawkaw fl-Ewropa semma dan l-iskavitu li kien hemm biex tiġi kultivata il-kawkaw u minn dak iż-żmien eh, baqa jeżisti dan l-isfruttament. U eh, Ovvjament, hemm ħafna tfal taħt l-14 sena illi qegħdin eh, jaħdmu f'dan il-qasam. Hemm it-traffikar f'dawn ir-reġjuni ta' tfal. Il-ġimgħa l-oħra fil-Kosta tal-Avorju meta kien hemm eh, fil-fatt eh, laqa Eh, u eh, laqa li kienem involuta fija anka l-NGOs din eh, l-organizzazzjoni fil-fat għanda fija anka nis prominenti illi jaħdmu kontra dan it-ħaddim ta' tfal minorenni. Permezz ta' eżempju tajjeb, nistaw indaħlu fis-swieq din il eh, dan l-arfin tal-dak li qed tal-dak li qed Il-ftejjim internazzjonali huwa l-ewwel triq eh, huwa l-ewwel pass fi triq it-tajba minħabba li qed jitkellem ukoll dwar prezzijiet dwar prezzijiet ġusti u eh, Eh, għanna din ir-responsabilità li aħna napplikaw u nimplementaw dan il-ftejim biex il-produzzjoni tal-kawkaw tkun waħda iktar tkun waħda aktar umana. Però il-ftejim waħdu mhuwiex biżejjed, anka l-konsumaturi jridu jkunu jafu b'dan biex ix-xiri jkun wieħed mamul b'mod għaqli u anka eh, biex eh, jinxraw affarijiet fejn qed jiġu qed prezzijiet garanti garantiti lil eh, produtturi. Grazie Sur Rinaldi, sal ħodor l-Alleanza Ewropea. Is-Sur Stajxan minn. Vegas, Forsitter, Komissaris. Eh, eh, Sur President, Komissarju, Senjuri. Kenna referenza għal produzzjoni tal-kawkaw fid-dinja. 18% tal-produzzjoni tal-kawkaw hija importata mill-Ewropa. Nitkellem dwar 70% tal-produzzjoni tal-Afrika tal-Vantu. Etna nisimgħu wkoll li il responsabilta kbira biex neħu il-tħaddim ta' tfal għanna responsabilità soċjali hawnhekk huwa tajjeb ħafna li aħna nindirizzaw dil kwistjoni ta' tħaddim ta' tfal. Din riżoluzzjoni hija riżoluzzjoni tajba ta' sew tiffoka fuq wieħed minn żewġ modi kif nistgħu nneħħu it-tħaddim ta' tfal. Wieħed mill-modi huwa kooperazzjoni sabiex il-produtturi jaħdmu mod aktar effettiv u ngħinuhom biex ikun hemm eh, aktar setturi li jeliminaw it-tħaddim ta' tfal Umbat hemm il-prezzijiet ġusti kull tip ta' ftejim internazzjonali tal-kawkaw ifisser li jrid ikun hemm prezzijiet ġusti. E raw il-fatt li jekk ikun hemm eh, prezzijiet ġusti għaċ-ċikkulata, il-produtturi kun jistgħu igawdu minn aktar liħ u allura ikun hemm inqas eh, problemi finanzjari u awtomatikament ifisser li ma hemmx għalfejn li jitħadmu tfal. Grazzi. Grazzi, Sur Stas. Is-Sur Schulz għal minuta. Grazzi ħafna, Sur President. Tħaddim ta' tfal huwa l-qofol ta' dan id-dibattitu ovvjament huwa t-tieni darba eh, f'żmien qasir li dan il-Parlament kellu jitkellem u jisprim ruħu fuq tali affari. Qed nitkellmu dwar l furzar ta' tfal biex jaħdmu tfal li jaħdmu kontra il-karta tal-ġnus maquda kontra tħaddim ta' tfal. Hemm ta' affarijiet li rridu nsemmu sur stedi. Intom qed fil-premessa A tfisser illi x-xogħol jibes ta' dawn it-tfal huwa aċċettabbli fl-opinjoni tagħkom. Aħna rridu naħsbu dwar il-futur ta' dawn it-tfal. U oħrajn mill-PP u kol fil-premessa de ressaqtu l-idea li rridu nalqu għajnejna sempliċement u nħallu tfal tal-Afrika tal-punent biex dawn it-tfal jimbijaw eh, għal xogħol sfurzat Ghana fost pajjiżi oħra. Din hija realtà terribli li qed niffaċċjaw. Aħsbu ftit li jekk tarbija jew tifel wieħed jew tifla waħda ehm, tqum 230 euro u kien hemm elf persuna tfal illi ma kellhomx raba jekk inħallu dan il-proċess eh, jimxu l qudiem meta naħsbu fiċ-ċikkulata rridu naħsbu dwar dawn it-tfal illi qed jagħmluha possibbli għalina biex nixtru din iċ-ċikkulata. Grazzi. Grazzi Sur Schulz. Is-Sur Mulzer għal minuta ah, Non non leħati. Sur President, nafu li il settur tal-kawkaw huwa taħt il-pressjoni b'mod partikolari minħabba l-importazzjoni mill-pajjiżi tal azja u dan wassal għal aktar prezzijiet olin fl-istess ħin eh, kena tunnellata ta' deficit fit ċikkulata dan kien detrimentali għal pajjiżi bħal Kosta eh, tal Livorju. L-influenza importanti tal-Ivory Coast fuq il-suq tal-Kawkaw hija xi ħaġa li ma nistgħux eh, ninjoraw riformi agrikulturali fisser li bejn l-2012-2013 eh, kienem auctions li imbijaw il-prodotti kienem għaw miljoni ta' impjiegi li jiddependu fuq l-industrija tal-kawkaw ħafna drabi situazzjonijiet ħażina ta' xogħol. Eh, aħna l-Unjoni Ewropea trid ittejjeb is-sitwazzjoni eh, ta' sigurtà fuq il-post ta' xogħol u nneħħu tħaddim ta' tfal l-Unjoni Ewropea hija waħda mill-akbar konsumaturi ta' ċikolata, allura rridu natu l-isforz tagħna l-impen tagħna biex intejbu u nwaslu għal produzzjoni sostenibli tal-kawkaw. Grazzi, grazzi sur Katferi għal minuta u nofs. Sur President, Signuri, jina naħseb li huwa ċar f'bosta diskorsi li għanna dilemma fuq lat Aħna kontra kull tip ta' tħaddim ta' tfal għandi erba' tfal jiena stess u nixtieq ngħid li għalija disgustanti li tfal jistgħu jiġu sfurzati biex jaħdmu. Dan sabiex it-tfal tiegħi jkunu jistgħu jixtru u jixorbu ftit ħod ċoklet fil-ħodu Rridu nassiguraw mill-lat ieħor li dawn il-pajjiżi rridu jimplementaw xi standards minimi biex jipprovdu l-edukazzjoni bażika biex ikun hemm sistema ta' edukazzjoni. Allura d-dilemma li aħna qed niffaċċjaw hi li jekk ma nħarġux daw il-pajjiżi huma mhux se jkunu jistgħu jiġġeneraw id dħul sabiex iħallsu għal dan it-titjib. Dan ifisser li aħna ninsabu f'dilemma għar li biex aċċettabbli Allura jina naqbel fuq dal-ftejim, grat ħafna ta' dawk il-kollegi eh, kollegi li ħadmu fuq dan il-dossier, u jina konvinti li dan il-ftejim huwa pass fid-direzzjoni tajba. Nindirizzaw b'mod trasparenti u miftuħ l-aktar affarijiet importanti. Ma rifjutajniex l-kollaborazzjoni tagħna minn pajjiżi li qed nindirizzaw iżda qed nimxu l qudiem U fl-interess ta' kulħadd mhux biss biex nkunu nistgħu ngawdu ċikkulata eccellenti imma biex nigarantixxu futur tajjeb għal tfal li qed nitkellmu dwarhom. Grazzi ħafna Grazie President, kollegi, deputati, komissarju. Lan ta' dan il-ftajim aħna naqblu maħħom, ġifiri naprovawom. Pero ma nistawx ninsow il-kustjoni soċjali li jem f'dan is-settur. Kummerċ li tejjeb il-produzzjoni li jagħti prezzi ġusti fis-settur. Dan jista' jgħin il-kondizzjonijiet ekonomiċi ta' dawn il bdiwa tal-miljuni ta' bdiwa u ta' ħaddiema li jiddependu fuq il-produzzjoni reġjoni tal-Kawkaw. U l-Unjoni Ewropea fil-fatt huwa importatur prinċipali u għalhekk għandna aħna nimbuttaw lil dawn il-produtturi biex jaħdmu kontra l-isfruttar ta' tħaddi fil-każ ta' tħaddim ta' tfal. U aħna lek għandna nappoġġaw dan il-ftejma internazzjonali x'qed iqis din il-kwestjoni. Grazzi ħafna, Sur Susta. Is-sur kutax għal minuta. Grazzi ħafna sur President, Kummissarju, kollegi, skont il-UNICEF hemm 150 miljun eh, tfal bejn eh, il-5 snin u 13 sena jaħdmu ġifiri persuna minn sitta qed nitkellmu. Ġifier miljuni ta' tfal li jaħdmu f'kundizzjonijiet li jipperikolaw is-saħħa tagħhom e kif iridu eh, immissu affarijiet perikolużi mittelf eh, tfal li jaħdmu fil-liqi tal-Kawkaw fl-Afrika il prezziet baxxi tal-Kawkaw jifforzaw il bdiwa biex huma jużaw jew iħadmu it-tfal u jiena nemmen li l-aċċess għall-edukazzjoni huwa kondizzjoni ewlenija biex eh, inwaqfu dan l-UE għandha l-istrumenti neċessari biex eh, nikkonvinċu l pajiz biex ma jużawx it-ħaddim ta' tfal. Fl-istess ħin il-ftehim ma' pajjiżi terzi zom u ukoll f'moħħu l-eliminazzjoni il-kellim eh, eh, waqaf jitkellem. Grazzi ħafna jina naqbel mal eh, dan il-dokument eh, fil-rigward tal- tal istabilità tal-industrija tal-kawkaw. Iżda u koll ninsab imħasseb dwar eh, it ħadim ta' tfal f'din l-industrija, jgħan kunu ċari iżda. Responsabilità biex nindrizzaw il kwistjoni ma taqax taħt l-ambitu tal-Parlament Ewropew u l-konsumaturi tal-Ewropej. L-industrija hija responsabbli u għal dawn l-aħħar 10 snin din l-industrija kellha qliq ta' 7 biljun euro u dan huwa flus impressjonanti. U qed nitkellmu dwar 0.005 eh, ta' din is-somma li ġiet investita għal titjib tas-settur mhux eh, qed jieħdu responsabilità biex jedukaw it-tfal biex assiguraw li s-saħħa tal-ħaddiema jiġu protetti u fl-aħħar jina nilqa dan ir-regolament iżda fl-aħħar mill-aħħar aħna sempliċement irridu nappoġġjaw il-prodotti tal-kummerċ ġust. Grazie. Grazie, Sur Martin, nista' għaddu għal-keġ di għaj minuta, Signor Angelilli. Where is she? she's not. Nistax Angeli? Mishaw il-Signor Angeli mela Menuta, minuta Mikolas. Gracias, Grazie, Signor Presidente. Kakao ako plodina, ktora sa pest... Grazie għafna, Sur President. il kakao jinsab prod, eh, jiġi prodott minn aktar minn 8 miljon metru kwadru ferbajn pajis u dan wasal għal posta profit għal daw il-pajis li zda dan huwa settur illi għet jiprovdi l-tħul għal 50 miljon ruħ madwar id-dinja u għalhekk naħseb illi rridu niprovdu sistema legali aħjar biex ikun hemm kundizzjonijiet aħjar għal katina kollha ġifier mill-produtturi għal konsumaturi. Dan il-kummerċ irid ikun ibbażat fuq kundizzjonijiet ġusti b'rispett għall standards ambientali u soċjali. Għalhekk jiena konvint li jekk ikun hemm prezzijiet ġusti, dan se jgħin ukoll biex insolvu l-kwistjonijiet li qed insemmu li inkludu wkoll it-tħaddim ta' tfal grazzi. Grazzi, Signora Meissner, għal-minuta. Grazzi ħafna, Sur President. Il-kawkaw ċikkulata mumiex ta' gost ta' tfal biss iżda l-oħrajn ukoll. Aħna ninsabu fi Strasburgu, iżda biċċa kbira ta' żmini eh, ninsabu Brussel u Brussel huwa l-post fejn tixtri ċikulata biex tikola. U ftit nies jaħsbu dwar l-oriġini ta' din iċ-ċikulata u taħt liema kundizzjonijiet tiġi prodotta. Naħseb xi ħaġa li hija ċara hawnhekk li rridu naħsbu dwar il-fatt li t tħaddim ta' tfal huwa involut biex din iċ-ċikulata tiġi importata pal maħalet il-Sinjura Kastina, miex kwistjoni jekk eh, xi tfal ta' dawn, eh, il-ġenituri ta' dawn it-tfal li jaħdmu magħhom jew jekk miex sforzat iridu naħsbu dwar il-kundizzjonijiet, dwar is-saħħa eh, ta' dawn it-tfal. It-tfal infushom rridu jiġu protetti mill-ħsarat li jistgħu jimirdu minħabba l-kundizzjonijiet Rridu ntejbu l-standards tal-ħajja u rridu niftakru li meta qed nixtru ċ-ċikulata rridu niffukaw fuq il-kummerċ ġustu dan huwa l-approċċ tajjeb li għandna nieħdu jiena kuntent li aħna naqblu fuq dal-punt fil-Parlament Ewropew. Grazzi. Grazzi, Sinjura Misner. Kummissarju. President, uh, I think there have been... Sur President, Naħseb li hemm konverġenza tal-opinjonijiet fid-dibattitu tal-lum huwa vera li l-kawkaw huwa prodott tas-sew tajjeb. Huwa vera wkoll li għal bosta pajjiżi jekk timmaġina biss l-Ivory Coast eh, dan huwa prodott importanti ħafna għall-ekonomija tagħhom. Huwa importanti wkoll li l-kummer ġust u prezz tajjeb adegwat ikun hemmhekk. U għandha tkun responsabilità tal-industrija biex il-prodotti li tbieħ ma jkunx imtappan mill-prattika tax-xogħol u l-kundizzjonijiet tax-xogħol. Iridu ġildu fl-istess pakkett li qed nitkellmu dwaru eh, palma qed nagħmlu fil-Ghana jew fil-Kosta tal-Livorju, eċċetera, u hemm bżonn ta' miżuri oħra addizzjonali li għandna nindirizzaw. Mod partikolari tħaddim ta' tfal l-Unjoni Ewropea bħalissa għaddejja b'kampanja biex il- il- taħt la jello l-artiklu 182 taħt il-konvenzjoni tal-UNICEF eh, ġew identifikati bħala prioritajiet f'numru ta' pajjiżi u strateġiji tal-Unjoni Ewropea li l-Unjoni Ewropea kienet qed taħdem fuqha. U hemm punt importanti ħafna dan għaliex eh, mal-imsieħba li għadhom qed jiżviluppaw għandna dialogu magħhom u rridu nindirizzaw daw l-kwistjonijiet li għaliex il-pajjiż infushom għandhom jaraw dan bħala priorità tagħhom. U l-Kummissjoni wkoll produċiet dan il-gwida għal xiri eh, ta' eh, u kondizjonijiet ġenerali ta' xogħol u hemm programmi u eh, assistenzi differenti uħut minn dawn il-programmi huma indirizzati propju fuq it tħaddim ta' tfal, pereżempju 14 miljun euro għal proġett li qed isir mill-ILO fil-14 il-pajjiż ACP dwar l-edukazzjoni ta' tfal u 10 miljun euro għal proposti għal ġlieda kontra tħaddim ta' tfal is-sena li għaddiet taħt programmi oħra. Mod partikolari fis-settur tal-koka eh, taħt il-programm tal-appoġġ tal-settur tal-koka attribwixxa wkoll għal ejxien ta' bdiewa żgħar u s sostenibilità ta' dan is-settur fil-Ghana. Jina nassigura li l-kom il-koll il-Kummissjoni impenjata biex iżżomm il- approċ għal settur tal-koka marbut ma' drittijiet tal-bniedem, responsabilità soċjali fost affarijiet oħra. E kif iżżon f'moħħa wkoll pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw il-problemi ta' tħaddim ta' tfal li ma nistgħux naraw din il-problema bħala punt separat u nassiguraw u koll li e, mid dispozizjonijiet e, adegwati għal promozzjoni u koll tal-kondizjonijiet ta' xol u l komissjoni qed ħares propju dwar il-traceability tal-prodotti u l-tfal li jaħdmu li huma sforzati biex jaħdmu. Grazzi. Grazzi ħafna sur Kommissarju, naddu għas-Sur Moreira, rapporter. Eh, Signor Presidente, eh, gostaria di agradecer a todos os que participaram neste debate. President, eh, jiena grat għal kelima kollha f'dan id-dibattitu l-aktar għal diskors tal-komissarju u għall impenn tiegħu fil-ġlida kontra tħaddim ta' tfal hija xi ħaġa li aħna nilqawha u li jaqfwaqta aħna inħossu illi għana nemnu f'dak li għadek kem starejt, għana nużaw is-saħħa politika tagħna biex naritifikaw u nimplementaw anzi il-ftehim tal-ajello fuq it-ħaddim tat-tfal. It-tieni għana nużaw il-programmi tal-assistenza għall-iżvilupp uh, biex ikun hemm is-sostenibilità f'din l-industrija tal-kawkaw u t-tielet għandna inħarsu b'mod serju lejn il-fattibilità tal-din l-idea tat traċċabilità tal-kawkaw biex bekk ikonna e, il-kawkaw li huwa prodott mingħajr ma jkunu tħadmu it-tfal biex dan jiġi prodott. Dan ikun mod ta' kif aħna naffermaw kemm huwa importanti dan is-suġġett għalina, suġġett li jiena xtaqt nitkellem dwaru Ruwa il-ftajim internazzjonali, eh, ftajim internazjonali tal-kummerċ tal-Unjoni Ewropea. Meta aħna nitkellmu dwar dawn il-ftajimiet eh, li jkollna mal-pajjiżi tal-ACP eh, f'dan il-kas produttur tal-kawkaw għanna dejjem ninkludu dan is-suġġett. L-Unjoni Ewropea għandha metodi differenti li għandha tuża b'mod olistiku Eh, fl approċċ tagħha, inkluż wieħed li ma nix ninsow. li huwa dak li tissejjaħ Corporate Social Responsibility li semmit anka il-Kummissjoni. Din hija xi ħaġa importanti ħafna minħabba li l-atturi kollha fil-produzzjoni tal-kawkaw huma fil-fatt kumpaniji Ewropej u aħna ħanidru veru koroħ jekk dawn ma jagħmlux il-parti tagħhom f'din il-ġlieda kontra eh, din eh, dan it tħaddim tat tfal. Grazzi ħafna. Mela. Wasanna għalek għatmim ta' dan id-dibattitu dwar il-kawkaw bil laħħar kommenti li ġew minnaħa tal-rapporter. Dan id-dibattitu ħaj jispiċċa b'riżoluzzjoni u l-votazzjoni fuq din ir-riżoluzzjoni sirada f'nofsinhar. Mela, naddu għal-punt li jmiss tal-agenda tagħna illi